U jiena eh, tassew għandi pjaċi li nil-għawnek lill-Ministru Topolanek mir-Repubblika Ċeka li qiegħed hawnhekk f'din l-Assemblea fil-Parlament Ewropew. Merħba kbira lilek u anke merħba lill President tal-Kummissjoni lill-Kummissarju Barroso. Membri onorevoli kif tafu, kull presidenza hija sfida partikolari u minn dak għalli eh, sur Topolanek għandu impenn sħiħ u anke daħal bruħu ġismu eh, biex eh, mexxa l-evoluzzjoni ta' pajizu mill-komunizmu lejn it-triq tal-Unjoni Ewropea Ir-Repubblika Ċeka hija l-pajjiż li sieħet magħna fl-2004 u fissem kulħadd nista' ngħid li il-Presidenza Ċeka għandha l-appoġġ sieħ tagħna u aħna ħnamlu dak kollu li huwa possibbli biex niżguraw ruħna li il-Presidenza Ċeka tirnexxi fi sfonti diffiċli u allura għal darboħra eh, natik merħba u nistidnek sabiex titkellem.